os li huma approċ verament irresponsabbli għax xogħol tagħna ta' delegazzjonijiet esterne tagħna. Grazzi. Vielen Dank, Herr Cashman. Ich äh, nehme Ihre. Grazie ħafna, Sur Cashman. Ħadd nota dovuta tal-istqarrija tiegħek, jiddispjaċini ferm li qed tieħu dan il-pass. Iżda, ovvjament, jiena obbligat li nirrikonoxxih dan il-pass. U fl-ittra tiegħek inti indikajt illi ma tistax taċċetta d deċiżjoni li ttieħdet mill-konferenza tal-presidenti. Jiddispjaċini mill-reżenja tiegħek ma nistax nibdel dak li seħ. Huwa ċardan. Sinjuri, qabel ma ngħaddu għal votazzjoni fuq ir-rapport Ferreira fuq l-Unjoni Bankarja, Għandi avviż qasir x'namel u kummenti osra għan numru ta' kollegi. Fuq l-Unjoni Bankarja kollegi nafu li dan huwa proġett storiku. Bil-votazzjoni tal-lum ser ikun wieħed mill-punti ewlenin l-punti f'dan il periodu leġislattiv. Dan huwa punt li nixtieqressa irresa anke lil kunsell huwa simili għal kisba tas-suq uniku. U għalhekk bħala President tal-Parlament Ewropew għandi idmir minħabba l-ammont enormi ta' xogħol involut li namlu zvolta u nkissru r-rabtiet tossiċi bejn id-dejn sovran u d-dejn ta' settur bankarju. U naħseb illi Numru ta' kollegi f'dan il-Parlament għamlu xogħol eċċezzjonali f'dan il-qasam. Nixtieq nisħaq dan il-punt kellna ħames nisa ħawtila u raġel ta' stoffa li ħadmu bla, bla edha biex jiksbu dan ix-xogħol. Nirringrazzja l sinjura Ferreira, Vortman Koll, Sharon Bowles u Silvi Goulard, Zwingi Gold u Bas Akhaut li verament ħadmu għal-limiti tagħhom verament fl-interess ta' din l-istituzzjoni. Sicher mit unterschiedlicher Bewertung des Endergebnisses. Ovvjament, napprezzaw mod differenti il-riżultat ħari, il-koll, iżda jena nemmen illi din hija kisba eċċezzjonali ta' belħaq, eżemplari, numru ammont ta' xogħol eċċezzjonali min-naħa tal-Parlament anke fin-negozjati. Qabel ma ngħaddu l-votazzjoni fuq ir-rapport Ferreira, nappella biex il-Ministru fisem il-Kunsill jitkellem. Grazzi ħafna, President. Fir-rigward il-qafas ta' dak li ġi maqbul mal-Parlament Ewropew, nixtieq nagħmel din l-istqarrija sem il-Kunsill.